Rappel au règlement se fonde sur la President jiena il-point of order tiegħi fuq l-artiklu 118 fuq il-smieħ li sar il-bieraħ tal-kandidat tal-Kummissjoni eżekuttiva fil-fat fil-komitat libe u dak il-komitat tal-affarijiet barranin għal miżura diskriminatorja li naħsebija kontra r-regolament il-deputat mux skritti ma tħallewx jitkellmu l-artiklu 118 ta' regolament li riġi din il-kwistjoni jagħmel referenza l 16 ta' regolament li jgħid li jekk il-koordinaturi tal-gruppi ikollhom il-kompetenza li organizzaw id-diskussjoni il-ħin tal-intervent tal, irrid isir skont l-artiklu 162 li l-paragrafu 4 tiegħu jgħid kemm il-darba li hemm ħin għall-intervent tal-persuni mhux iskritti dinja diskriminazzjoni illi nittama mhux se tkun ir-regola tal-mod kif se jsir ħidma dan il-Parlament minn hawn il-qudiem. Grazzi. Vielen Dank für den Hinweis. Wir überprüfen die. Grazie, Hafner. Se xin staw nagħmlu mbagħad intuk tweġiba. Mela, sinjuri, qabel ma ngħaddu għall agenda l-ewwel nett nixtieq niġdilkom l-attenzjoni. dwar kollega li jinsab fuq ix-xelluk tiegħi għal deċenni sħaħ dan il-kollega żgura li nkunu nistgħu naħdm nimxu ħarir f'din l-awla. Is-Sur Devinson l-lum qiegħed jaħdem l-aħħar seduta tiegħu fil-Parlament Ewropew. Nirringrazzjah minn qalbi.